Grazzi, President. Fil-bidu nniħu l-opportunità billi ringrazzja għal kulħadd tal-kooperazzjoni eccellenti, specialment il rapport il-shadows għal kontribuzzjoni tagħhom fil-rapport. U anke għal ħidma impenjata fil-emendi ta' kompromess. Nieħu l-opportunità wkoll billi ringrazzja l-professur Krasnodemski għal opinjoni tiegħu fisem il-Komitat tal-Kultura u anki l-kollegi kollha li sottomettew il-kommenti tagħhom. Il-kommenti tagħkom waslu uh, għal biex il-rapport ikun iktar sħiħ u ġenerali, iktar tajjeb. Il-rapport fuq dawn il-policies biex niġildu kontra l-għatfost iż-żazah jifoka fuq il-bżon li, li namlu preparazzjoni ħjar għal eh, laurea eh, graduati tagħna fis-suq ta' xogħol. Għandna bżonn ta' sħubija reali minn naħa ta' dawk li għatu l-edukazzjoni u dawk li eh, li għamlu providers tal-negozji u rridu nejnu li zaza fl-azzjoni kollha tagħhom biex jitejbu situazzjoni tagħhom fuq suq ta' xogħol nifukaw anki fuq ir-wol tal-SMEs L-SMEs huma importanti ħafna fil-proċess ta' kreazzjoni ta' impiegi ġodda u anki fl-iżvilupp ta' ħiliet, speċjalment meta jirrigwardaw dawn ħiliet li jirrigwardaw eh, l-ispirtu ta' imprenditorija. Rapport tiegħi jifoka wkoll fuq ir-rwol eh, tal-ħiliet tal importanti anki dawk li rigwardaw teknoloġiji ġodda u anki kemm huwa importanti illi norbtu l-edukazzjoni teorika ma internati u apprenditoriati. Nifokaw fuq l-edukazzjoni fil- eh, tal-im fost eh, tul il-ħajja u l-importanza anki li nelbu il-xkiel eh, fit-training u fil-retraining. Nifokaw anki fuq il-fat illi il-fat il-possibilità attuali eh, ta' taħriċ fil-post ta' u ma' insuffiċenti. U importanti u koll nifukaw fuq gruppi zvantaġġati, specialment minn pajjiġi, minn familji foqra, familji ta' migranti u anki persuni diżabbli. U importanti ħafna anki nigarantixu lil dawn il-gruppi l-possibilità il gruppi il possibilità il illi jtajbu il-ħili taħħu, specialment fil- eh, meta niġu għal eh, għal il-potenzjal tal-valuri potenzjali tal zaza illi eh, illi kibru fil-din l-era ta' progress teknoloġiku ma differenti ħafna minn qabel. Din hija waħda mir raġuni li għalija l-potenzjal għal zazah tal-lum miex mm, mifuma u għal daqstant rridu investu fi programmi li għandhom jiffaċilitaw l-miniħaddem u servizzi rilevanti biex jifmu il-possibilitajiet u il-potenzjal ta' ta' zaza. Għada se nivutaw fuq dan il-rapporti jena konvent illi il-ħidma tana komuni bla dubju ha' twassal għal iktar effettivi biex nappoġġaw iż-żgħażagħ fuq il- Suq ta' xogħol, li tamma li konklużjoni fil-rapport ikunu ta' ispirazzjoni f'ħidma iktar ulterjuri. Dan huwa eh, fatturi importanti għal futur soċjali u ekonomiku tal-Europa. Grazzi. Grazie, Sur Plura. Sur Novokov għal minuta. Grazzi, President. Aħna meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ fost u l-impjeg il-qatt fost iż-żgħażagħ dejjem ngħidu iż-żgħażagħ għandhom jagħmlu din u jagħmlu dik ħaġa oħra. Iż-żgħażagħ m'għandhomx bżonn ta' pariri, għandhom bżonn ta' appoġġ u rieda li nappoġġawhom u nemmen li l-Unjoni Ewropea mhijiex kbira biżejjed għal Eh, intraprenditori li għandhom talenti għal daqstant għandhom jaħdmu fuq livell dinji u dan għandu jkun program dinji. Il, dan il-mod il-Bulgari, il-Kroati, il-Ġermaniżi jkunu kompetitivi ma' Russi, ma' Ċiniżi, ma' Amerikani. Jien naħseb li iż-żaza illum għandhom jaraw lingwa tagħhom fil-promozzjoni ta' dawn il-programmi fil-Facebook u fil-Twitter u mhux fil uffiċi ta' xogħol. Jiena dejjem nisma' li l-ġenerazzjoni tiegħi ġenerazzjoni mitlufa, dara mhuwiex veru. M'għandniex nirrepetuha di għax aħna sinsla tal-futur, aħna maħniex id demp maħniex l-aħħar parti tal-futur. Grazie. Signora Katandominis. Grazie, President. Il-qat fost iż-żaza fl-Europa hija bomba li qed tagħmel ħsara l-individwi li soċjetà għanna inneħu għanna neqirdu il-qat u mem nebda skuża illi rridu nissakrifikaw iż-żaza fil-pajis tiegħi fil-Ingilterra għanna ħafna qat fil um, fil-Tramuntana u aħna nistaw nappoġġaw da il-promozzjoni il tal ta' tneħija tal-qat billi namlu eh, apprendistati u rridu nevitaw pero nikkritikawhom iż-żgħażagħ, eh, rridu Eh, mawx bizzejiet xogħlijiet interessanti. Eh, Fal ħafna zaza mandomx bżon ta' ħiliet imma eh, ikun hemm xogħlijiet interessanti għalihom. Għan naġixxu biex din il-bomba ma tisplodix hekk irridu aħna natu iktar sens għazzaza ta tal-futur. Ta, ta, Sur Marjas, grazzi, President, it-Trojka. Meta bdiet timponi l-politika ta' austerità, f'dak iż-żmien il-qat fost iż-żgħażagħ speċjalment kienu l-iktar oljin fl-Ewropa fil-Greċja. Essa għanna ħafna graduati li huma qatt huma wkoll u aħna Eh, pajis u fost l-iktar pajis intelligenti għanna ħafna studenti fit teknoloġiji u fil-finanza. Iż-żaza e dejjem ifittxu il-xogħol barra mill-pajis. Ħafna minnhom imorru Ġermanja fejn jistaw u f'dawn il-pajjiżi jistaw anki jisibu eh, ħaddiema minn arma jħallsuhom ħafna u minar ma jinvestu biex jedukawhom. Din hija tendenza li għaddejja bħalissa, speċjalment bħal eh, bħala riżultat tal-politika tal-memoranda. Il-kapital uman tal-pajjiż da qed jiġi sfruttat. Il-ħelim li eh, grazzi. Jena nishtiq nisħaq fuq il-bżon biex ikun hemm sħubija bejn is-sistema edukattiva tal-edukazzjoni u l-industrija. E, b'mod partikolari jiena nixtieq nisħa fuq il-rwol ta' turizmu għaliex iż-żaza anki jekk iż-żaza m'għandhomx ħiliet importanti jistgħu xorta jsibu xogħol. U jiena xtaqt nitkellem biex nisħaq fuq żewġ punti. L-ewwel net e, e, e, self-employment ta' zazah, rridu namlu ħilitna kollha biex nimmotivawhom li zazah biex jibdew il-negozji tagħhom improprio. U bat il-mikrofinanza rridu niżguraw possibilitajiet għal self, mikro self għazaza, dawn huma żewġ elementi li għandhom jiġu introdotti fir-rapport. Grazzi, Sur Ferrera. Sur President. U għacħar għal kulħat illi il-għat għaddej fuq livelli ta' 30% u anki iktar. U għallora zazax jistaw jisperaw l unjon Ewropea il-politika u l-approċ tal unjon Ewropea, speċjalment ta' naħar snin, fil-pajiġi ta' program, ikkondannaw iż-żazax għal prekarjetà u għal migrazzjoni forzata il-deregolamentazzjoni tal-labor, tal-xol, e, il-politika ta' impiegi kif ukoll il-kommerċializzazzjoni tal-edukazzjoni, dawn ifisser illi il-ħiliet jiġu determinati mill missuq u dan aspejjes tal-individwu u u dana u għet wasal situazzjoni drammatika li għet li għandhom esperienza taħħom iż-żazah tal-lum l-intraprenditorija. Is-soluzzjoni miex il-neoliberalizmu, is-soluzzjoni għalli naqtaw illi nwaqfu dawn il-politik, dawn il-policies u, u natu futura zaza. Sur Soltes. President, din hija questioni illi ha problema l-Ewropa u ilha hekk anke qabel il-kriżi u waqt il-kriżi u l llum f'dan l-aħħar mandat kellimna ħafna fuq id-diffikultà ta' zaza biex isibu xogħol. Nafu li hemm ħafna zaza għada fost fl-Europa u l-Kommissjoni qed tagħmel ħerita kollha qiegħda tagħti finanzjamenti mhux biżejjed, mhux biżejjed illi jiġu allokati irridu eh, noħolqu eh, impigi ta' kwalità olja u sfortunatament mhux ħafna żgħażagħ huma involuti biex joħolqu dawn u kif qal oħrajn eh, l-impigi prekari f'ċerti pajjiżi f'ħafna drabi huma iktar mill-40% u anki 60% f'ċerti pajjiżi. U dan qed joħloq ħafna inċertezza. Iż-żgħażagħ mhumiex qed joħolqu M'hux qed jiżżewġu, mhux qed jagħmlu familji. Grazzi. Grazzi. il qat fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa wasal f'livelli skandalużi. U raġuni huma tnejn, waħda hija il-munita unika u t-tieni hija regolamentazzjoni żejda fuq il-negozji. Aħna maħniex l-euro, però għandna il-regolamentazzjoni żejda u naraw anki ħafna eh, migranti mill-Unjoni Ewropea illi jaħarbu mill-ekonomiji tagħhom. Reċentement kelli konversazzjoni f'Londra illi kien qed jaħdem bħala bennej u għalli eh, u illi eh, offrewlu li inaqsulu il-paga tijaw jew nkella ek ma jaċċettax iġibu il-nis minn barra mill-Europa. Iż-żaza tal-Europa il futur tagħhom billi votaw biex biex nittilqu mill-Unjoni Ewropea fir-referendum illi huwa ġej din is-sena. Grazzi. Komissarju. Eh. Mr. President, thank you. And can I... Sir President, grazzi. Nishtiq li nibda billi ringrazzi ħafna l-Sur Plura tal-rapport jew kif smajna il-qad fost iż-żaza waħda mill-ikbar problemi li għandna fl-Ewropa jekk la b b'mod effettiv aħna rridu nirnexxi naħjar naraw x'ħiliet għandhom iż-żazax tagħna u x'għandhom bżonn il-kumpaniji tagħna. Importanti li kemm subija ħjar bejn universitajiet, kumpaniji, autoritajiet lokali, universitajiet ħallibek it-taħriġ li jingħata l żgħażagħ ikun iktar relevanti, kun skont dak li hemm bżonn fil-kumpaniji fis-suq importanti li naraw illi programmi ta' taħriġ tajbin jistgħu verament jgħinu l żgħażagħ sabiex isibu xogħol rridu nsibu modi differenti ħalli għal ħiliet illi nistgħu fil-fatt aħna niksbu bar minn barra mill-iskejjel jistgħu jkunu marrufin aħjar. Il-garanzija żgħażagħ għadha priorità l-Kummissjoni, l-Kummissjoni ħadd iramel rapport fuq l-implementazzjoni f'Ottubru u dan ħajinkludi l-implementazzjoni ta' kif l-Istati membri nexxilhom jilħu il-tiġijiet għal traineeships. Aħna rridu wkoll naġdu sabiex nelvu l-problema tal-qad fost iż-żgħażagħ u anka ikonna iżidu tal-prefinanzjament minn wieħed sa' 15% u sa' zidnija sa' 30% dan kien aċċettat mill malajr malajr mill-Kunsill u mill Kommissjoni, apparti minnek fil-rapport aħna nna l-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs il-kulħat l-entrepreneurship u l-flessibilità. Dawn huma kollha oqsma illi fil-fatt huma ta' interess għall-Kummissjoni. Is-sena li għaddiet aħna stabilixxejna prioritajiet ħalli ntejbu l-kooperazzjoni fuq l-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ kif ukoll fil-fiħdan il-qafa strateġija 2020. Apparti minn hekk aħna nedejna l-inizjattiva ħalli naħmu iktar mal-kompaniju bil-programm Business Health aħna ħanaħorġu. ħorġu b'xi għaxar telef sħubijiet bejn kumpaniji u programmi ta' taħriġ u ħafna opportunitajiet ta' zaza, opportunitajiet ta' taħriġ u apparti minn hekk dan kien apparti minn dak li aħna ksibna permezz tal-Alleanza Ewropea għal traineeships li ħarġet 140.000 post ta' taħriġ għaż-żgħażagħ. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq aġenda tal-ħiliet tal-Ewropa. tal ħiliet tal ewropa il-kollega tiegħi bessibu jippubblika din is-sena aħna nixtiequ li f'din l-aġenda jkollna inklużi azzjonijiet tanġibli ħalibek ikun hemm bilanċ aħjar bejn l-edukazzjoni taħriġ fl-Ewropa u l-rapport tagħkom jista' jkun verament importanti ħalibek aħna ngħinu ikonna xogħol aħjar f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, B'intervent intervent minnaħa tiegħek aħna nistgħu